għata jekk ma jkunemx ma jkunx intlaħqu erbajn eh, membru tal-parlament illi jopponu din il-ħatra qabel il-ftuħ ta' seduta li jmess. Melissa naddu għal l-agenda tal-ħidma għal din is-seduta għal daqstant l-agenda hija adottata. Grazzi.